colleagues, please. Kollegi, kħeġobkom. Ser nibdaw l-ispiegazzjonijiet tal-voti. Ser nibdaw bil Sur Masaro, spiegazzjoni tal-voti. You have the floor. Sur Masaro, se kjoġbok. Quietly, please, dear colleagues. Köszönöm, elnök asszony.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 Id-domlu għal-mutana biex nħol u l-kondizjonijiet tal-kummerċ elettroniku effettiv u li ta' bilħaq jahdem, grazzi. Ipa, μπορούμε mena perimenu mena lepto μέχρι να βιάσει η αίθουσα από αυτούς που δεν ενδιαφέρονται. zommu l-kwiet daw kolla l ħirġin.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 il-liġijiet nazzjonali ma differenti ħafna bejnietom u qed jagħmlu ostaklu l kummerċi l fl-Ewropa. Per eżempju fl-2009 konsumatur wieħed fuq tlieta konsuma prodotti eh, iżda xorta u għacċar li 60% ta' tranzazzjonijiet transkonfinali ma ġewx konklużi b'suċċess għaliex forsi qed tiġi negata um, il- jiġi negat il-bej jew inkella e, it-qazzin ta' dawn il-prodetti. Irridu nagħmlu da kollu nista biex nikreaw tranzazzjonijiet u ambjent favorevoli għal dan it-tip ta' kummerċ. Grazzi. Efkaristo poli kiri mezzar. Grazzi. Fuq l-istess suġġett. Is-sur Kamal, jekk joġbok. Where Kamal? He's talking to another member. Where Uh, apologies, Madam Chairman. Skużawni, Signor President, u grazzi tal-opportunità li tajtni biex nitkellem fuq din il-votazzjoni. Naħseb li huwa importanti għafna, naħseb li kol naqblu li hemm ħafna Eh, mm, ostakli għall e-commerce naħseb li importanti li nirxina nixtru eh, prodotti fuq l-internet kemm dak digitali u fiżiċi fl-Unjoni Ewropea kollha. U jien nirrispetta kull inizjattiva li tipprova tneħħi l-ostakli fl-Unjoni Ewropea, jien xi ġa pożittiva tal-Unjoni Ewropea. Eh, Però hemm ħafna iktar kummerċi ieħor li huwa involvi l tad-dinja u jiena nispera li aħna mhux qed nippruvaw insibu leġiżlazzjoni fuq livell globali iżda koordinazzjoni bejn ġurisdizzjonijiet differenti biex nassiguraw li aħna inieħu dawn l-ostakli u ċittadini fl-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jixtru u jieħdu vantaġġ minn prezzijiet irħas fil-bqija tad-dinja u wkoll inkunu nistgħu jkunu jistgħu jixtru prodotti u servizzi mill-bqija tad-dinja minn fuq l-internet. U wkoll fl-istess ħin irridu nirrikonoxxu nistabilixxu li ċertu eh, prodotti digitali fl-aħħar se jispiċċaw fix-xejn. Παρακαλώ, συνεχίζω να παρακαλώ τους συναδέλφους να φύγουν ήσυχα από την αίθουσα όσοι δεν Grazzi Sur Kamal, jien nitlab li l-kollegi li jishtiqu jitilqu il-kamra biex jagħmlu damma mal kemm jista' Sir Is-Sur Hanan hekk joġbok minuta fuq l-istess suġġett. Il-kostituenti TI jaraw rapport ta' dan it-tip eh, ċertu um, nuqqas approvazzjoni. L-e-commerce hija importanti ħafna fuq l-internet u kapitalista ħafna biex nilħu l istrategija tal-2020 importanti għall stakeholders kollha biex jokkopraw. Però dan kollu ma jagħmel xejn biex jiffaċilita il-kummerċ ta' vera, il-iskambju ħieles. Aħna m'għandniex bżonn ta' direttivi u regolamentazzjonijiet biex permettu li il-negozji biex jaħdmu fl-imkien u jagħmlu kummerċ U għed mill-konstituenti tijaj, per eżempju, għed jibih fuq l-internet kumpanija fil-naħa l ta' dinja fl-Australia u fil-New Zealand, dawn jistaw jamluħ minnajr l-istruttura regolatorja ta' l-Unjoni Ewropea. Ta' suq uniku. Għan spiss jagħmluha jamluwa mingħajr problemi ta' xejn meta speċjalment jippruvaw eh, isibu triqthom mingħajr il-regoli Ewropej. U għaldaqstant dan jispjega li fis-snin ta' sħubija tagħna eh, il-kummerċ tana eh, kellu x'noqqasijiet, ħafna noqqasijiet u issa bid revoluzzjoni teknoloġika il-kostituenti tiegħi qed jirnexxilhom jisibu il-vokazzjoni globali tagħhom. Teljosha me dotin disepexigis psifu. Grazzi ħafna. Dan jikkonkludi l-ispjegazzjoni tal-voti fuq dan u ser ngħaddu għal rapport ta' Sinjura Verak, Sinjura Verana t-ixtiq t-tkellem fuq il rapport ta' żvilupp miex edawnek, miex mana, fil-kamra għal dan ngħaddu għas-Sur Antonjotti. Grazie Presidente. <clears throat> Come Grazzi, Sur President, signora President, kif tider jider minn dan il-rapport għal bosta snin issa il-traffiku tal-ajru hija dejjem jizdiet. U minkejja progressi kbar li saru fil gwarta sigurezza tal-ajru, xorta waħda hemm żieda kbira ta' riskju ta' incidenti tal-ajru. Palissa il-liġi Ewropea fil-rigward ta' inkjesti ta' inċidenti tal-ajru hija dwar direttiva tal-1994 meta l-Aġenzija Ewropea s-Sigurezza tal-ajru e- l-EASA kienet għadha ma twafqitx. Għalda stant jiena naqsam bisħieħ lan ta' rapporter illi tistabilixxi permess ta' regolament ġdid għafas legali ċar u tont illi l-EASA jagħtiha ir-rwol ta' attur prinċipali fis-sigurezza tal-ajru fuq livell Ewropew. Grazzi tassew. Grazzi, il-Sinjura Bilbao tixtieq kellem. għal minuta kjodba. Grazzi ħafna Signora President, regolamentazzjoni it teja fis sigurta biex nevitaw incidenti futuri għandha koordinazzjoni aħjar u wkoll tittejn il-vitmi iżda hemm żewġ kwistjonijiet li insejna il-ġustizzja biex bekk in-nies ma jkollhomx sanzjonijiet għal deċiżjonijiet għal ċertu deċiżjonijiet partikolari u din ma tkoprix għatti ta' distruzzjoni u negliġenza. Din ma tkoprix lanqas il-kwistjoni ta' autoregolamentazzjoni li tejna biex nevitaw ħsara li sir li ċert familji. Grazzi tal-li zamejt fil-qosor, is-sur Vlasak għal-minuta kjoġbak. Is-sur Blasak. Grazzi, Signor President. Nafu li hemm sistema ta' investigazzjoni fir rigward ta' disastri tal-ajru mhijiex waħda konsistenti. Il-traffiku tal-ajru għed jikber minn ħafna stati membri differenti u għal ħna aħna n nadottaw din ir-regolamentazzjoni biex intejbu regolamentazzjoni u prevenzjoni. Il-proposta għall-involviment tal-Aġenzija EISA li ila teżisti sa mill-2002 ser ittejjeb l-investigazzjoni aħna wkoll irridu sistema ta' Ewropea li jikkooperaw flimkien jikkomikaw flimkien u wkoll inkludu l-aċċess għal lista tal-passiġġieri fuq aeroplani li jaqgħu jikrixxaw. Repubblika Ċeka qablet fuq kompromess fil-Kunsill u r rapport huwa wieħed tekniku u ser itejjeb is-sigurtà. Grazie ħafna. Na laptop. Bardzo Pani Przewodnicząca, erupcja wulkanu w islandii w kwietniu udowodniła że europa w skali kontynentalnej tak naprawdę jest skazana Grazzi. F'April kien hemm il-vulkan ġewwa l-Iżlanda u aħna kellna nittrattaw din il-kwistjoni. Dan juri kemm in-nies jużaw il-trasport tal-ajru. Sfortunatament dawn ma jistgħux jgħidu post tal-ferrovija. L-dastant l-avjazzjoni ċivili għandha tkun sikura u fl-istess ħin għandna nkunu f'pożizzjoni nafdaw din is-sistema f'każ ta' inċidenti fuq diżastri pereżempju aħna rridu nkunu nistgħu ninvestigaw il-kawżi ta' dan kollu aktar minn hekk nkunu nkunu f'pożizzjoni li nagħmlu da' kollu nistaw nistgħu biex nipprevenu ċertu inċidenti permezz ta' miżuri xirqa. Jiena nixtieq ngħid li rapporter li il-kwistjoni kollha tal ċitazzjoni tal responsabilitajiet hija ferm importanti. Grazzi ħafna. Grazzi, issa ser ngħaddu għal rapport eh, Vidal Quadras hemm seben membri li jixtiequ jitkellmu da sanżomu fil-qosor kemm jista' jkun is-Sur Antonjazzi. Grazzi, signor. Grazzi, signor President. Fl-aħħar snin ħafna stati membri kellhom tuħ frekwenti tal-provista tal-kas dan juri li d-dependenza dejjem tikber tal-Unjoni Ewropea minn eh, eh, provvisti barranin jista' jagħmel ħsara l-interessi ekonomiċi u politiċi tal-Istati membri fuq medda twila ta' żmien. Jiena għalhekk naqsam bisħieħ l-idea li s-sikurezza tal-enerġija rridu nikkonsidrawha bħala element essenzjali tas sikurezza globali tal-istess Unjoni. Illi l-garanzija tal-mentament tal-provista ta' gas fih dan il-komunità, mod partikolari f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, din il-ħaġa irridu nikkonsidrawh, irridu nikkonsidrawh għan strateġiku għal dan ir-raġuni jiena futajt favur dan ir-rapport u jiena nittama illi regolament jiġi applikat fil-waqt kif dejjem xta' ir-rapporter. Grazzi. Sur Nikolasik kjoġbok. Madam la Grazzi, Signora President. Aħna rajna il-krizi ta' Russja u l-Ukrajina x-tolja din kella fetti negativi ħafna fuq il-pubbliku ġenerali. Allura, aħna Kol nafu li hemm ħafna pajjiżi li jiddependu fuq l-importazzjoni tal-gass minn Russja. Allura huwa importanti ħafna li nipprovdu il-salvagwardji neċessarji biex nevitaw sospensjoni ta' provista. Jekk aħna nitkellmu dwar żona ġeografika limitata fejn il-provista tiġi mogħtija, naħseb li kull importanti li jkollna l-mekkaniżmu neċessarju mibni għall-Unjoni Ewropea kollha. Is-Sinjura Stalinowski jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjura President provvista tal-enerġija tal-gas sikura hija xi ħaġa li hija kienet ilha ta' importanza kbira għall politika internazzjonali għal ħafna żmien u jekk fil-futur aħna qegħdin nittrattaw politika internazzjonali aħna rridu żamma għajnejna fuq din il-kwistjoni. Irrid noqogħdu attenti li konna aċċess għall provvista tal-gas. Rapporter suġġerixxa li perjodu ta' kriżi irridu regoli xirqa kif suppost sistema ġdida tal-emerġenza. Biex bekk inkunu nistgħu niġbru dejta fuq il-provista tal-enerġija tal-gas u nagħmlu skambju ta' informazzjoni, din tip ta' informazzjoni sertejna biex nassiguraw is-sigurtà tal-provista aħna għandna problemi, iżda naħseb li nistgħu nsolvu din il-problemi. Jiena fotajt favur rapport, grazzi. Sur Sefjevski.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 l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u laqas l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Waħna rajna illi dak illi qed jagħmlu xi ftit stati membri huwa fl-interess tagħhom personali. U huwa il-bot mis-sigurtà politika u allura aħna bżonn li nisseparaw it-trasport u l-produzzjoni tal-gass u fil-politika jista' jkun li aħna jkollna bżonn illi naħdmu iktar fuq l-infrastruttura. Aħna rridu li naħdmu iktar fuq l-interessi komuni tagħna ħallibek il-provista tal-sigurtà tal-provista fil-fatt tkun garantita. Grazzi. Paldies priekšsēdētāji. Gāzes piegādes drošība ir. Kilim Alimies, Grazzi. Signor President, is-sigurtà tal-provvista tal gassija hija waħda mill-iktar aspetti importanti tas-sigurtà tal-enerġija u għaldaqstant huwa importanti ħafna li nitkellmu vuċi waħda. Din hija waħda mill-iktar unijiet importanti. Jien napprezza ħafna x-xogħol li sar Mr. Rottinger nixtieq ngħid li wara ħames snin ta' diskussjoni u ma' twal wis ħames snin ta' diskussjoni. U importanti niddiversifikaw u riżorsi tal-provista tal-enerġija għaliex il-Russja qed tuża eh, situazzjoni ta' monopolju ta' biex tagħmel influenza politika fuq il-pajjiżi Baltiċi pereżempju. Aħna rridu n-applikaw s prinċipju ta' solidarjetà li huwa l-bażi tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Aħna ma nistgħux nippermettu situazzjoni fejn il-gas kollu jiġi trasportat fl-Ewropa minn Russja. Aħna rridu kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-Kaukasus, Rrid ikonna sorsi alternattivi tal-provista. Grazzi, Is-Sur Bossinjo. Grazzi, President, jena u koll ivvutajt favur din il-mizura. Wasal iż-żmien l-Unjoni Ewropea tagħmel ir-regolamenti bċertu trasparenza u l-kontroversja li kien hemm is-sena l-oħra uriet kemm id-dipendenza tagħna hija qawwija fuq dipendenza fuq enerġija ġejja minn pajjiżi terzi. Ir-regolament li ġie approvat f'din il-Kamra fl-aħħar jindirizza din il-problema u jipprova jevita kriżijiet bħal dawn u għalhekk qed jagħmel pass il qudiem importanti fis-sigurezza tal-enerġija l-Istati membri jiridu jgarantixxu kopertura enerġetika lill-familji lill-ċittadini tagħhom infrastruttura tajba u servizzi tajbin u jridu kol ifaslu pjanijiet ta' prevenzjoni u emerġenza. U Għet nimxu għek lejn dan il-prinċipju ta' sussidjarieta li tant huwa għal-qalb l-Unjoni Ewropea u għal-qalb il-grupp parlamentari tiegħi jiena għalek favur l-emenda 62. niġbed l-attenzjoni u kol fuq il-fat il pajjiżi ħares fit-tul fetaħ ċertu dialogu ma' pajjiżi illi għandhom disponibilità kbira tal-gas. Grazzi ta' Signora Markunna jek joġbok. Grazzi, Signora President. Illum, ana provajna regolamentazzjoni s sigurtà tal-provista tal-gas u din hija importanti ħafna l-implementazzjoni tal-politika eh, tal-enerġija u importanti wkoll il-solidarjetà u l-kooperazzjoni reġjonali. Jiena votajt favur għaliex jiena nistenna li din ir-regolamentazzjoni ser tassigura li gżejjer tal-enerġija bħal pereżempju l-pajjiżi Baltiċi ma jitħallewx weħidhom. Naħseb li Nan ukoll ser jagħti impetus għall-implementazzjoni ta' ċertu proġetti. Iżda r regolamentazzjoni għandha wkoll xi nuqqasijiet bħal pereżempju nuqqas ta' maġrax is-sitwazzjoni tal profista eh, ta' min jipprovdi l-enerġija bħal pereżempju l-Gazprom. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' protezzjoni ambjentali jiena nispera li l-Kummissjoni tibda timplementa l-istrument il-kelima ġiet interrotta. Grazzi ħafna. Issa ser naġġu għal uh, il-ftiem tal-remissjoni mal-Pakistan, il-rapport ta' sul xogor, is-sur Mastellek joġba. Grazie, President. Grazzi, Signora President. Dan l-ftejjim ser il-kooperazzjoni bejn l-istati li interessati biex il-proċess ta' missjoni ikun aktar maġġel. L-iktar għal dawk li għandhom residenza regolari u jtem dispożizzjonijiet tekniċi li huma meħtieġa l-mistoqsija li missjoni u metodi ta' trasport. Jina votajt favura li xina naħseb illi dan ftehim huwa meħtieġ għal istrument fundamentali fi ġlieda kontra l-migrazzjoni legali fil-Unjoni Ewropea. L-ftehim fih klawzola dwar drittijiet oħra internazzjonali. L-istati iridu ikunu f'konformità mal-obligi tal-drittijiet internazzjonali pal per eżempju l-prinċipju tal-nuqqas ta' bejt lura u dan il-prinċipju jgħid illi l-istati jridu jagħmlu trattament tajjeb anke fejn ikun hemm daħħal pajjiż intermedju ser jitwaqaf kumitat mħallat u kol u nishtiq ngħid illi il-Parlament mhux ser parti minn dan il-Kumitat, allura nixtieq nitlob il-Kummissjoni biex tinformana b'mod regolari dwar l-attività tagħha fih dan dan il-Kumitat. U kirju Higgins hekk tologħu biex. Grazzi Sir Higgins hekk jogħġbok. Uh, how ironic Ja, ironija li l-Parlament Ewropew qed jivvota l-lum fuq ftehim biex warbu jibatu l-barra ċittadini foqra tal-Pakistan mill-Unjoni Ewropea u jibatu għan fartu li hija mimlija ġizastri. E' dawn il-persuni foqra fil-Pakistan li l-om jisofru ħafna, edin jisofru ħafna iktar issa 20% ta' pajizom huwa eh, mimli għala arar il-ħxejjex u l-erli l-li taħħom edin jerqu ħafna animali edin imutu u edin jisofru ħafna. Idnaraw kif se naqsu il-povertà fil-faqan pal per eżempju nisfurtaw l-International Monetary Fund biex neħi id-dejn li hemm fuq il-Pakistan jew biex neħu id-dejn fuq il-ħadima tal-Pakistan permess li dawn dan id-dejn jiġi kanċellat. Dan ikun qed jgħin biex innaqsu sofferenza, sofferenza f'pajjiż daqshekk korrott għaliex huma n-nies iċ-ċittadini huma l-vittmi ta' vera ta' dawn ta' dawn din is-sitwazzjoni. Dan ikun riżultat ta' vera u tajja pad nies tal-Pakistan. Grazzi ħafna s-sorbazzjen għal-minuta. Rigward ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Pakistan, dan jidher li jtejjeb l-abilità ta' nation states jew l-istati membri biex jirritornaw l-immigranti legali l pakistan dan jidher li jkun tajjeb għal Renju Unit iżda għandu jkun biss e, e, li l-Ingilterra ir-Renju Unit jiddeċiedi għalih innifsu bħala stat sovran biex jara lil min jibgħat lura u lil min le ir-Renju Unit għandu jkollha kontroll tal-politika tal-immigrazzjoni tagħha kemm legali u illegali u mhux tħallija fidejn l-Unjoni Ewropea. Jato fem Grazie ħafna. Είχε ζητήσει λόγο, αλλά δεν φαίνεται στην αίθουσα. Οπότε ερχόμαστε στην επόμενη έκθεση, έκθεση Καζάκ. Kellimni mismuxijat maħna l-dastan tista sejna dwar rapport Kazak eh, dwar il-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċali ma' Turkija. Pardon? Ah, Rode. Rode. Ah, ah, okay. Okay, okay, You have the floor. Okay. Ikjoġbok. Skużawni jgħid il-kellim, eh, jiena ma kolċi għat f'posti nixtieq ngħid li liberali daniżi Huma kuntenti ħafna bil-votazzjoni tal-lum dwar il-ftejm tal-riadmissjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Pakistan. Wara snin twal negozjati bejn il-Kummissjoni u l-Pakistan intlaħaq ftehim li ser jippermetti għal riammissjoni tal-immigranti li ma domx mandomx il-kondizjonijiet eh, għal uh, tul jew residenza f'xi stat membru partikolari din hija importanti ħafna fil-rigward tal-ġdieda kontra l-immigrazzjoni illegali, mod partikolari minħabba l-Pakistan huwa punt ta' oriġini u ta' tranzitu tal-immigranti. Il-Pakistan trid jieħu lura li nies taħħa stess u anke dawk il persuni ta' pajjiżi terzi dan jista' jgħin biex intejbu s-sigurtà fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Grazzi President, grazzi ħafna Sur Roder, tgħid il-President. Issa ser naddu għal rapport li jmiss, rapport Kazak fuq il-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mat Turkija għandna tmien kelliema ikkiġobkom tabżux il-ħin ta' is-Sinjura Muscardini. Grazie President. Grazie President. Jiena favur ir-rapport Kazak dwar ir-rapport l unjoni Ewropea u Turkija. E kif ifutajna fil-Kumitat inte. Minkejja li Turkija kella xkil ta' fidwana mal-Ewropa għatem ħafna xkil u ostakli kummerċali bejn iż-żewġ naħat. Jekk irridu li jkun hemm żieda konkreta u pożittiva fl-iskambju kummerċali Turkija titqis il-pożizzjoni ta' dan il-Parlament. Jiġifieri li tkun tagħmel il-leġiżlazzjoni Turka f'konformità mal-akki komunitar, tibda proċeduri konkreti fi ġlieda l-falsifikar li jmissu settur importanti għal ċittadini tagħna bħal dawk tal-farmaceutiċa. Trid garantixxi il-moviment liberu tal-prodotti u titadatta ruha għal proċeduri marbuta mal-industrija tal-produzzjoni u tal-agrikoltura fl-Ewropa. Trid ta' prattika diskriminatorja fil-konfront tal-industrija Ewropea ta' l-industrija qasam tenders pubbliċi u trid tkun konformita wkoll mal-ftehim internazzjonali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Grazzi. Grazie ħafna Surtiano, kieġ bakal minuta. Grazie ħafna, Signora President. Ovvjament jiena votajt kontra ir-rapport Kazak. Jiena prezentajt bost argumenti iktar kmieni. Jiena ma nistax nivvota favur ta' rapport fejn ir-rapporter kellu l-istudji tiegħu finanzjati mill-Gvern Tork. Naħseb li hemm konflitt ta' interess u ma naħsibx xidan dan ir-rapport huwa wieħed ob objettiv. Ma nistax nappoġġa dan ir-rapport. F'dan ir-rapport hemm bosta punti u ħafna paragrafi li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-kummerċ jew mal-ekonomija. Hemm bosta emendi li saru fil-Kostituzzjoni ta' Turkija u Dawn kienu qed jimmiraw nejn il-gvern il-kellim ġi interrott. Presidente. President, kollegi, il-wol ta' Turkija pala attur kummerċali fid-dinja jaddem jissaħħa. U saħħa f'dawn l-aħħar snin liktar għal il-pajis irrit jisfrutta il-pozizjoni ġeopolitika tiegħu. Ir-rabta tal-Unjoni ta' dwana ta' Turkija mal-Unjoni Ewropea tal-1996 u waslet biex għam integrazzjoni ta' swieq mod partikolari f'dak li għandu xaqsam il-moviment ħieles tal-prodotti. F'dan l-aħħar żmien rajna pass il qudiem kbir l-integrazzjoni permezz tal-kodiċi tal-Unjoni ta' Dwana Tork permezz ta' sistema ta' preferenzi ġeneralizzati. Ma rridux ninsew li Turkija f'dan l ħar snin saret imsieħeb kummerċali tal-Unjoni tinsab fis seba pożizzjoni dak li għandu xaqsam l-importazzjonijiet u fil-ħames post dak li għandu xaqsam l-esportazzjonijiet saret bażi għall-investiment ta' intraprizi Ewropej fejn din naraw katini ta' provvisti illi dejjem qed jagħtu valur miżjud. Jiena votajt favur għaliex irid l-Unjoni ta' Dwana ikollha aktar valur għal daqstant iva għal dan ir-rapport bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea. Grazie, Sir Frau äh, Präsidentin, Grazzi, President, l-Unjoni Ewropea u t-Turkija li bosta ftim l-għin il-ċadwana per eżempju għal bosta snin issa. U hemm ħafna però ostakli għal kummerċ. Jina l-lum kontent li l-lum il-parlament talab li naqsu restrizzjonijiet u s-sistema tal-kwoti għal prodotti agrikoli, per eżempju, li dawn mhumiex konformi mal unjoni ta' ġwana. U kol, naħseb li rridu naħdmu l-kol flimkien biex nassiguraw li prodotti agrikoli importati ikollhom l-istess standards bħal dawk prodotti fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament, għad fada ħafna x'namlu da daqstant ejjew nibdew naħdmu grazzi. Grazzi, is-Sur Bonsignore. Grazie President. Grazie President. Nixtieq nifraħ lill kollega rapporter għal ħidma tiegħu u għal-mod kif huwa indirizza dan l-argument minkejja l-fatt li aħna eh, inna niddiskutu għal bosta snin l-dħul ta' Turkija fl-Unjoni, allura dan huwa żmien diffiċli. Huwa fatt magħruf illi t-Turkija għall-Ewropa hija msieħeb kummerċjali tajjeb ħafna għandha pożizzjoni tajba ħafna li hija ittieqa lejn l-Asja. L-Unjoni Ewropea hija l-imsieħeb ewlieni kummerċjali tat Turkija Iċ-ċifri huma ċifri tajbin u rridu ntejbu dawn ir-rabtiet kummerċali. Jiena naqbel mal-punti 16 u 20 fejn aħna qegħdin nistiednu biex it-Turkija tneħħi liċenzja ta' importazzjoni u il-projbizzjoni ta' importazzjoni ta' prodotti farmaceutiċi. Jiena naqbel mal-opportunità li rridu nsaħħu l-Unjoni ta' Dwana biex aħna ikonna skambji li minnhom inkunu nistgħu dejjem nibbenefikaw aktar. Grazzi. Grazzi Sir Vandalen ikjoġbok. President, jiena votajt favur ta' rapport Kazak għaliex dan qed eh, analizza s-sitwazzjoni ekonomika u kommerċjali u wkoll relazzjonijiet aħjar bejn l unjon Ewropea u t-Turkija. Dak huwa dak li għandna bżonn, xejn iktar xejn inqas. Jiena astinejt milli nivvota fuq amenda numru wieħed jiena ma naħsibx li t-Turkija għandha titħol fl-Unjoni Ewropea iżda dan m'għandux x'jaqsam xejn mar-rapport. Jiena però naqbel mar-rapport għaliex ittejjeb ir-relazzjonijiet tagħna ma' Turkija. Grazzi ħafna. Is-Sur Sirkevski jekk jogħġbok. Państwo, mimo poprawy relacji pomiędzy Unią a Turcją nadal istnieją Grazzi ħafna relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija tiebu iżda għadhom għad hemm non-tariff barriers u ostakli oħrajn u dini għax ħaġa li trid tiġi semplifikata rridu nittrattaw naħseb li hemm problemi fuq iż-żewġ naħat. Fir-rigward ta' prodotti um, folot li Turkija da tpoġġi fuq is-swieq u kol problemi tal-copyright. Irridu naraw x'inhuma raġunijiet ta' dawn il-problemi. Irridu naraw x'inhuma l-problemi żgħar qabel ma dawn jiżviluppaw u jsiru problemi kbar. Aħna stennejna l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq dan għal ħafna ħafna żmien. It-Turkija ilha tistenna ħafna u issa tipprova tfittex għaljati eh, eh, oħrajn, imsieħba oħrajn. Irridu naraw xini situazzjoni fuq iż-żewġ naħat. Grazzi. Ja dak kif votitu. Klas. Grazzi ħafna, Signora President, ovvjament jiena votajt favur tal-emendi fuq l-EFT u kontra rapport Kazak. Aħna jista' jkun relazzjonijiet tajbin kommerċali ma' Turkija mingħajr ma huma jitlu fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li r-rapporter qed jinsa ċerti kwistjonijiet, qed jinjora ċerti kwistjonijiet bħal pereżempju id-demokratizzazzjoni u lej KP qed wassal l-iktar uh, uh, soċjetà Iżlamika, aktar saħħit um, din is-soċjetà Iżlamika. U allura bla dubju l-implementazzjoni tal-liġi kostituzzjonali importanti ħafna biex nassiguraw li jkollna gvern sekolari. Grazzi nadu rapport li jmiss rapport delenge. Rapport dwar leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea rigward il-konservazzjoni tal-biodiversità. Onorevoli Giulli. Minuta kjoġbok. Onorevoli Lon Zulli. Skużani, sma President, grazzi. Il-rapport li approvajna l-lum timxi federazzjoni tajba biex aħna nħarsu l-biodiversità u l-ekosistemi. Il-kunċett ta' biodiversità fl-aħħar qegħdin nasoċawħ ma dawk ta', dak ta ġestjoni mod responsabbli biex aħna nħarsu l-pjaneta tagħna biex tkun eh, tajba anke għal ġenerazzjoni tal-ġejjieni aħna rridu nadottaw mala kemm jista' jkun politika ta' implementazzjoni f'dak l għandu xaqsam l kompatibilità wara nuqqas ta' l-ħuq tal-lan illi naqsu t-terf tal-biodiversità sal-2020 huwa importanti li f'dawn l-10 snin aħna jkollna kuxenza kollettiva minnaħat tal-istati u tal-istituzzjonijiet. Il-wirt ambientali tal-Unjoni Ewropea li ġej minn dak tal-Mediterran għal-foresti u l-koniferi mimli flora u fauna f'dak l xaqsam biodiversità li ma jistax jaġa jkun bħalu. l nwafqu it-terf ta' dan il-patrimonju ambientali u hawnhekk nala u għadmir illi aħna għanna fil-konfront tal-ġenerazzjoni tal-ġejjeni. Grazzi. Grazzi tassew. L-Onorevoli Cizelli. Grazzi tassew, Signora President. Jena appoġġajt dan il-rapport votajt favur u maħabba hemm affarijiet pozittivi, pero hemm affarijiet li għadna ma minħabba nuqqas ta' politika. Nafu illi l-analiżi miex biżżejjed il-finanzjament nuqqas ma biżżejjed u hemm nuqqas ta' integrazzjoni fil-politika għandna bżonn ta' prattika ħafna ħjar bħal bħal pajjiżi oħrajn, il-Kummissjoni Ewropea m'għandix taħdem b'mod politiku biss, aħna rridu nipproteġu n-natura kif ukoll il-drittijiet tal bidu Grazzi. Presidente, la tutela della biodiversità e degli ekosistemi. Kellem li jmiss, President, l-inħarsu l-ekosistemi u l-biodiversità u importanti u lan li aħna inwaffqu it-telf ta' aktar biodiversità u nwaffqu kol eh, dan it-telf u wkoll dmir morali aħna rridu nżommu eh, din il-pjaneta fi stat tajja biex ħanna nkunu nistaw inħarsu l-ġenerazzjoni tal-ġejjin. Din id-direttiva tiżgura ħanna l-flessibilità, ikonna l-flessibilità meħtieġa biex nadottaw ir-regoli skont l-ambjent naturali. U importanti nħarsu l-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Iżda spiss stati membri f'dak l-ġenerazzjoni trasposizzjoni ta' din leġislazzjoni inaqsu l-effettività ta' din l-istess leġislazzjoni. Aħna irridu nwafqu din il-frammentazzjoni tal-fondi, irridu niżguraw il nkunu nistgħu nużaw il-budget tal-Unjoni Ewropea biex inħarsu l-biodiversità tagħna jekk aħna nelbu din il-frammentazzjoni finanzjarja tal-lodot finanzjarji li għandna, naħseb li nistgħu niżguraw illi aħna ser inżommu il-biodiversità tagħna fil-qasam tal-bidja. Il-kellim qed jaġġel wisq. Nessur Nikolasik. Grazzi. Signora President, aziz kollegi. Fl-Unjoni Ewropea 42% tal-mammiferi, 45% tal-ħut u għasafar u ma medda minħabba l-estinzjoni. Sfortunatament mhux ħadd huwa konsu ta' din in-natura serja ta' din il-problema. Dan jinkludi ċittadini Ewropej u n-nies fil-Kummissjoni Ewropea, n-nies qegħdin jibqgħu ta' fid-dawl ta' dan id-diżastru. Jiena naħseb illi aħna irridu neħtieġu illi kun hemm miżuri ambjentali illi jiġu implementati kif għandu jkun. Irridu niġġieldu kull tip ta' ksur ta' dawn il-miżuri jekk dan ser neħduh bis-serjetà, jekk ser nofru l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni li tfal tagħna pjaneta fejn huma jkunu jistgħu jgħixu fiha. Aħna ma nistawx nippermettu illi aħna nibqgħu passivi, aħna neħtieġu passi illi seri waslu biex aħna naqsu problemi ta' dan it-tip fil-ġejjeni. Grazzi l-Revolijar. Il-varjetà hija importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il- Varjetà sar ikel tal-prodotti hija importanti ħafna sabiex in-nies kollha fuq il-wiċċ id-dinja jkunu jistgħu jiklu jkollhom ikel li jkunu trijenti biżejjed. Dawn huma affarijiet importanti ħafna, il-nuqqas ta' varjetà ta' fil-biodiversità hija xi ħaġa li tista' ddajjef ħafna is-sistema l-ekosistema kollu kemm hu tista' wkoll taffettwa l-bnida parti hekk u parti aħna nafu wkoll li l-bdiewa rridu naħdmu iktar magħhom u fil-ġejjieni dan il-punt irridu naħdu għan konsiderazzjoni u nixtieq ukoll nagħtikom aħbar pożittiva fil-land tiegħi ta' Zaxxon aħna permettejna Eh, hemm bosta eżempji pożittivi li jiena nista' ngħidilkom iktar dwarhom. Il-kirja Flasikova Benova iktar logo. L-Onorevoli Ivanova. Grazzi ħafna, aħna nafu li l-biodiversità hija bla dubju ta' xejn xi ħaġa importanti ħafna rridu nippreservaw. U rridu naraw aħna bħala konsumaturi x'għedin nagħmlu u naraw illi jekk aħna l-biodiversità ħan injorawha. Irridu nanalizzaw aħna kif nistgħu nippreservaw aktar biodiversità ħalli Mbagħad aħna naraw xi kien hemm bżonn bħala miżuri li għandhom ikunu implementati. Jekk aħna naħsbu l-Unjoni Ewropea tittamel iktar minħabba li ħafna ċittadini jaħsbu illi t telfa tal-biodiversità hija xi ħaġa telfa però ma hija xi ħaġa li huma din telfa però ma jaħsbux li din qed taffettwa lilhom. Jiena naqbel ma' rapporter li aħna għandna bżonn ta' kampanja qawwija hekk. L-Onorevoli Kalinowski. Za bogactwo natury. Grazie ħafna, Signor President. Naturalment, il-varjetà fil-biodiversità u fin-natura hija l-iktar ħaġa importanti li aħna għandna bħala bnedmi għad dispożizzjoni tagħna, però aħna din nagħmlu minn kollox jisna sabiex nitilfu din lan din xi ħaġa li tagħtilna u hija daqshekk prezzjuża. Jiena naħseb li hawnhekk aħna għandna bżonn illi nimponu pieni finanzjarji fuq dawk illi jeqirdu l-biodiversità u l-ambjent tagħna. Jiena nixtieq li nappoġġa il-rapport tas Sinjura Delange u anka x-xogħol tar-rapporter u dak li għandu x'jaqsam il-kumpens tal-politika agrikola għal dawk il-bdiewa li fil-verità huma jippruvaw jipproteġu wkoll L-ambjent jina naħseb li għandna nqodu attenti u kol minn ħajħalla sal dawn l-ispejjeż. Grazie L-Onorevoli Morkonaj. Grazzi, Signor President. Li nizguraw li kunem il-biodiversita din xi ħaġa marbuta ma' smoħra tal-politika tagħna, is-sajt, l-enerġija, l-agrikoltura eżempju, dawn is-setturi kollha jinfluenzaw l-ambjent, pereżempju, madwar il-Bahar Baltiku. Il-Bahar Baltiku huwa bahar intern tal-Unjoni Ewropea, huwa l-iktar bahar imniġġes fl-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nieħdu ħsieb il-biodiversità iżda sissa aħna ma minniex biżejjed. Dak l-għandu ċaqsam l-Unjoni Ewropea rridu ngħidu li kull stat membru irrid jaqdi dmiru. E, kulħadd irrid e, jimpenja ruħu biex jiżgura e, sajt sostenibbli tħaddim ta' natura elfejn inaqqas it-tniġġis f'ħafna setturi tal-ambjent. Dawn il-fatturi kollha jekk iżidhom eh, ma tniġġis fil-Baħar Baltiku eh, waslu għal telf fil-biodiversità. Jiena nemmen illi aħna wkoll irdu niġġieldu kontra attivitajiet irresponsabbli tal industriji tagħna għaliex huma wkoll fattur illi jikkontribwixxi għat niġġis. Grazzi tassew, rapport li jmiss, rapport ta' Ferreira, prevenzjoni ta' dizastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem. Sewġ kellima l-Onorevoli Unġas għal-minuta. Sur President, il-votazzjoni li kena l-lum dwar il-rapport hija votazzjoni artikolata ħafna u mimlija kontenut biex aħna intejbu l-attività ta' prevenzjoni ta' diżastri naturali. Nibdew mill-fatt illi l-miżuri attwali ta' ta' prevenzjoni sfortunatament ma kienux biżejjed. Jew inkella ma ġewx implementati u għal daqstant ħtieġa doppja, iġifiri illi namlu interventi nazzjonali Ewropej aħjar u nindikaw anke bidliet tal-kondizjonijiet ta' aċċess għal fond ta' solidarjetà, iżda xorta waħda hemm bżonn ta' attenzjoni akbar minnaħa tar reġuni u minnaħa tal-entitajiet pubbliċi u territorjali. B'din il-mużura qegħdin nitolbu qegħdin nitolbuhom biex huma jtejbu l-integrazzjoni fl-istrumenti ta' programmazzjoni tagħhom u fil-programmi operattivi. Dan huwa pass il qudiem wieħed mill-ħafna passi li aħna qegħdin nagħmlu lejn politika aħjar ta' protezzjoni tat territorju. Grazzi. L-Onorevoli Pirillo. Desertifikazzjoni u l-avvenimenti ta' dizastri dejjem jizdietu dan kollu iwassal biex l-istati membri jintervjenu biftit rizorsi u biftit mezzi. Il-kwistjoni l-aktar importanti illi hawnhekk jiena nista' nitkellem dwarha hija il-dinja tal-agrikoltura li spiss hija soġġetta għal diżastri naturali u dan ipoġġi friskju it-tħul tal-kumpanija tal-agrikoltura. U għalhekk l-Unjoni Ewropea tittoħloq reġim ta' assigurazzjoni pubbliku u pubbliku Ewropew fis-settur tal-agrikoltura li kun jista' jindirizza ir-riski u l-istabilità ekonomika u finanzjarja tal-bdiewa jekk ikun hemm xi diżastri u katastrofi naturali li jiġu kkawżati mill-bniedem. Hekk kif ngħidu fil-punt numru 37 tal-proposta tal-Onorevoli Ferrera illi jinqadni kemm ivvutajt favorija. Grazzi. Grazzi. Il-rapport li jmiss u għall-aħħar rapport li għanna dal-ħodu. Rapporta Teo Karos it tal-faqar u l-ħolqin tal-impjiegi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Hemm sitt kellima fuq il-lista. L-onorevoli Lonzu li ma tsux tinsab hawnhekk. Mela allura l-onorevoli Kalinowski. Grazie ħafna, Signor President. Aħna jridu nejnu lil dawk li huma l-ifqar f'fostna f'fost iċ-ċittadini n unjoni ta' tappoġġa dan ix-xogħol naturalment jien qed naħu gost li nixtieq ngħid proset li rapporter tal-li għażel dan is-suġġett bħala suġġett ta' dan ir-rapport jiena jiena nixtieq nisbit konnotazzjoni għall-artiklu partikolari li huwa dwar il-prodotti li huma li huma sussidjati fl-Unjoni Ewropea u jiena naħseb ukoll li dawn miżuri jkunu analizzati però fl-istess ma nistgħux ninsew Xġara wkoll bir-riforma ta' fis-settur tat-sokkor. Din kienet miżura importanti ħafna, però mhux il-bdiewa iż-żar ibbenefikaw minn dawn, iżda l-produtturi kbar fl-Amerika t'isfel. Jiena ivvutajt eh, fuq ir rapport kollu kemm hu. Dank Eh, Grazie tassew, signor President. Il-rapport preċedenti kien wieħed bilanċat ma jien votajt kontri għaliex anke dan ir-rapport bilanċat e, juża l-iskuża illi aktar u aktar għajnuna l-aktar għall-Afrika ser tfisser illi l-Afrika ser mhux ser jibqa' jkollha daqshekk problemi forsi din hija xi ħaġa korretta politikament, imma jekk tara sew mhijiex daqshekk korretta, jekk naraw eh, x'qed nagħmlu fl-Afrika aħna qegħdin nitkellmu dwar mijiet ta' biljuni ta' dollari u ta' euro u r-riżultat issa huwa li issa għandna aktar faqar f'dawn il-pajjiżi. Jiena naħseb li aħna rridu nitkellmu dwar għajnuna f'każijiet ta' emerġenza imma mbagħad irridu nagħmlu tranzizzjoni ta' għajnuniet oħra. Irridu niżguraw illi l-għajnuna tiġi mill-Afrika stess. Qegħdin nitkellmu dwar 1.8 triljuni illi taħtieġ l-Afrika imma din hi xi ħaġa li laqqas nimmaġinawha l-Onorevoli Bon Signore. Grazzi, Signora President. Nixtieq nifraħ lir-rapporter għal-ħidma tagħha. L-Unjoni Ewropea minn dejjem hija impenjata biex tappoġġa l-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u r-rapport li votajna dwaru llum ifakkarna illi qatt fadlina ħafna x'naqtfu biex intejbu l-kondizjoni ta' dawn il-pajizi u importanti illa naġavolaw eh, l-standards fil-drittijiet ta' xol, f'sikurezza ta' xol. U jien nixtieq nitkellem dwar il-punt 38 u jiena nappoġġaħ fejn aħna nitkellmu dwar l-importanza illi jkun hemm bilanċ bejn is-sessi. Irridu niggarantixxu lin-nisa l-istess aċċess għad-dinja tax-xogħol. L-Unjoni Ewropea trid timpenja permezz tal-instrumenti kollha li għandha timpenja ruha biex tneħħi darba dejjem il-ħidma tal-tfal, is-sol fost it-tfal, kif tisħaq ir-rapporter fil-punt numru 38 li huwa wieħed mill-ikbar xkil għat naqis tal-faqar. Dan huwa rapport tajjeb ħafna li fih punti tajbin ħafna għal daqstantina votajt favur. Grazzi. Grazzi onorevoli Bonsignore, Signore, sol onorevoli Kamal. Grazzi tassew, Signora President. Jina naħseb illi jkun hemm sens f'din il-Kamra u ħadd ma jista' jkun kontra l-idea ta' tnaqqis tal-faqar u ħolqien ta' postijiet ta' xogħol li qed jiżviluppaw. Ftit ta' snin ilu jiena kelli workshop Cote d'Ivoire fejn tkellimt ma' politiċi eh, żgħar Afrikani u għedna kif aħna mill-Unjoni Ewropea nistgħu ngħinunkom huma tawni bosta punti qaluli l ewwel nett żguraw illi lajnuna li tibatunna ma tgħinx biex eh, tgħin biex tgħin lill-gvernijiet korrotti illi jkun qed jikmandaw din hija l-problema huma qalulna inkoraġġixxu il-ftuħ ta' is-swieq. Zguraw li aħna naħarbu minn dawn il-monopolji tal-istat li jagħtu servizzi ħżiena, għalunna wkoll irriformaw il-politika tal-agrikoltura. E, permettu biex il-bdiewa fl-Unjoni Ewropea il ikunu jistaw jgħinu l-pajjiżi li qegħdin jisviluppaw. Fl-aħħar net aħna qegħdin niddiskutu il-direttiva tal font alternattiv Il-soċjalisti u l-PPE din jippruvaw jipprojbixxu ċertu affarijiet u aħna dawn irridu niġġilduhom għaliex ma jagħmel sens mod ekonomiku. Grazzi Sur Kamal. L-Onorevoli Kelly. Jina eh, votajt favur dan ir-rapport. Dan juri illi aħna maħniex ninsew dawk illi sofru il-faqar madwar id-dinja anke jekk palistanna reċessjoni. Meta jien kont fl-Afrika ftit ta' sinilu, jiena kon nixtri gazzetta kuljum u kont sorpris e, kemm kien hemm nies li tkellmu kontra l-NGOs mux kontra l-ħidma li kellhom, imma għaliex huma kienu qed jippruvaw jagħmlu pressjoni fuq kif jaħsbuha l-Afrikani. Aħna rridu illi konna dibattitu imma aħna ma rridux nagħmlu kuntatt mal-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi biss, imma aħna rridu niltaqgħu mal-mexxejja lokali ta' dawn il-pajjiżi biex bekk aħna inkunu nistgħu nużaw il-flus tagħna b'mod tajjeb dawn il-pajjiżi. Grazzi ta' sew Sur jien nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha Issa naġġornaw is-sessjoni għat-tlieta ta' wara nofsinhar biex inkomplu din is-sessjoni plenarja.